Bevor wir zur Abstimmung kommen, habe ich noch ein... Aziz kollegi, qabel ma naddu uh, għal-vot li jmiss nishtiq nagħmel uh, stqarrija kif tiftakru uh, il-President fi seduta plenarja tal-11 ta' Mejju buna sanzjoni fuq is-sur Senadinos per peress li għamel kummenti inaċċettabbli fu il-popolazzjoni turka fis sessjoni plenarja tal 9 ta' Marzu. Il-buro nhar it-tnejn seta' ta' Ġunju indirizza l-appell ta' Sur Senadinos u b'mod unanimu konferma deċiżjoni tal-President biex jimponi eh, l-istess Senadinos eh, bil billi naħilu fil-fat l-intoltonament tijaw għal eh, daily substance